għada mhix perfetta fit tħaddim tagħha iżda saru deċiżjonijiet importanti. Anke jekk fl-aħħar minuta xorta waħda saru fil-waqt. Grazzi, Ministru, id-diskussjoni issa hija magħluqa. Fuq l-aġenda issa għandna l-istqarrijiet tal-Konsillu tal-Kummissjoni dwar is-sitwazzjoni fil-Ġappun u dan jinkludi l-allarm tal-impjanti nukleari. Nixtieq ngħaddi l kelma lill ministru Jori fisem il-Kunsellek Jozbu. Signora President, Kommissarju Wettinger, Aziz Membri, fisem il-Kunsil jiena nixtieq nibda billi nagħti l-kondoljanzi tiegħi lill-poplu tal-Ġappun dawk illi tilfu maħbubin tagħhom u dawk illi b'xi mod intlaqtu minn dawn l-avvenimenti traġiċi aktar minn 10 ilu. Jina wkoll nixtieq inrotħaj għal kuraġġ u s-saħħa ta' dawk illi sa qegħdin jiġġieltu biex jindirizzaw il-konsegwenzi tal-tsunami u t terremot li kien hemm kif ukoll dawk illi qegħdin jippruvaw jindirizzaw il-konsegwenzi tal-inċident nukleari. L-Unjoni Ewropea tinsab biswiet il ġappuniżi f'dan il-moment ek diffiċlu ta' sfida. Aħna diġa tajna l-Ġappun għajnuna b'mod konkret. Dakin li laqat terremot il-Kunsill Ewropew talab il-rappresentanti li u l-Komissjoni biex jimmobilizzaw l-għajnuna kollha meħtieġa. Il-mekkanizmu ta' protezzjoni ċivili tal-Unjoni Ewropea ġie attivat biex nejnu għal koordinazzjoni tal lajnuna li tiġi offerta mill-Istati membri. Fi żmien qasi l-Unjoni Ewropea wieġbet għal talba għal assistenza minnaħa tal-Gvern Ġappuniż. L-Unjoni Ewropea hija lesta li tkompli twieġeb dawn il-sejħiet ta' għajnuna umanitarja xi appoġġ tekniku jew inkella għajnuna speċjalizzata illi forsi ikunu ikun jeħtiġilhom l-awtoritajiet Ġappuniżi. Jiena fisem il kunsell nixtieq nirringrazzja lill kummissarju Giorgieva u ir-rappreżentant Oli ta' rispons maġġel komprensiv u koordinat tajjeb it-tim ta' protezzjoni ċivili ġewwa l-Ġappun għandu l-appoġġ tagħna. L-istati membri individwali wkoll kienu lesti li jagħmlu offerti ġenerużi ta' assistenza. Huwa importanti li nsemmu li l-impatt makroekonomiku tal-kriżi fil-Ġappun irid jiġi segwit mill-Kunsill. Il-Ministri diġà kellhom dibattitu preliminarju dwar din il-kwistjoni fil-breakfast ta' Ecofin fil-15 ta' Marzu. Ovvjament waħda mill-ikbar tħassib għalina l-kol hija s-sitwazzjoni fl-impjant tal-enerġija nukleari ġewwa Fukushima Daiichi. Jien nixtieq nisħaq dwar il-fatt li l-Presidenza Ungeriża ħaġixxiet malajr u qiset kemm huma gravi dawn l-avvenimenti u l-effetti tagħhom fl-Ewropa l-iktar f'dak l-għandu xaqsam ir-riski nukleari aħna laqajna il-Working Party tal-Atomic Question u kol il-Konsil tal-Enerġija biex nevalwaw is-sitwazzjoni fil-Ġappun kif ukoll ir-reperkussjonijiet li jista' jkollha fuq l-Unjoni Ewropea u riflettejna fuq ir-rispons tal-Unjoni Ewropea. Jien nixtieq nisħaq illi l-ewwel messaġġ li għandu jasal mill konsil li wasal mill konsil kien messaġġ ta' solidarjetà u messaġġ li aħna lesti li nagħtu għajnuna umanitarja u teknika Dan huwa messaġġ ta' rispett li juri reżistenza u tenaċità tal-Ġappuniżi. L-iktar dawk illi għadhom qed jiġildu ma' din is-sitwazzjoni hekk diffiċli hemm ġew Fukushima. Grazzi għal din it-tenaċità li sa nistgħu naraw xaq ta' tama Anke jekk is-sitwazzjoni tal-impjanti nukleari għadha waħda serja, l-ikbar problema hija l livelli għolin ta' kontaminazzjoni li hemm madwar l-impjant tal-enerġija. Is-sitwazzjoni tagħna fil-konfront tal-Ġappun, l-appoġġ tagħna jrid ikompli. L-istati membri permezz tal-mekkaniżmi ta' koordinazzjoni qegħdin jikkontribwixxu. Pala Ministru Ungeri, kif qal il-Ministru Ungeris għall-iżvilupp rurali, fil laqgħa tal-Ministri tal-Iżvilupp Rurali dan mhux ser ikollu konsegwenzi fuq il-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Livelli tal-radjazzjoni fl-Istati Membri kollha huma tajbin u hemm kontrolli tajbin ukoll dwar il kelli li huwa importat mill-Ġappun. Iżda l-inċident jappella għal rispons effettiv tal-Unjoni Ewropea hemm ċertu tal-limit illi jridu nieħdu minn dan l-inċident. Li nimplementaw u nkomplu ntejbu l-standards għolin ta' sigurtà nukleari hija priorità ewlenija tar regolaturi u l-operaturi Ewropej. Iżda, il-kunċett ta' titjib kontinu jgħidilna illi aħna l-ewwel net irridu nieħdu it-talimiet minkejja l-fatt li l-inċident ġi minn fatturi esterni u mhux minn affarijiet li marru żmerġ fih dan l-impjant. Irdu nirrevedu s-sigurta tal-impjanti nukleari. Wara l konsil Straordinarju tal-Ministru tal-Enerġija tal-21 ta' Marzu, il-Ministru tal-Iżvilupp Nazzjonali Mas Feleġi kiteb li President Van Rompuy dwar proposta l stress test tal-impjanti tal-enerġija nukleari u pajjiżi oħra l-iktar il ġirintana tagħna. Illi għandna ninvolvuhom f'dan l-eżerċizzju l-għan u l-modalitajiet għal dawn il-testijiet irġu jiġu sviluppati skont l-avvenimenti illi ġraw dan l-aħħar irdu nużaw l-arfin kollu li għanna. Ta' kandu xjaqsam l-ambitu irridu nindirizzaw dawn l-oqsma partikolari. Irridu nejdu illi kull impjant għandu l-partikolaritajiet tiegħu. Arar, riski ta' arar, riski sismiċi, sistemi ta' backup u proċeduri ta' emerġenza il-grupp regolatorju tal-sigurtà tal-enerġija nukleari flimkien ma l-involviment tal-istati membri sejjer jiddefinixxi l-modalitajiet ta' din l-evalwazzjoni flimkien ma l-partijiet interessati wkoll huwa diffiċli li nstabilixxu data dwar dan imma jidher biċ-ċar illi dan għandu jibda mill-aktar fis possibbli. l kwistjoni ta' sigurtà tal-impjanti nukleari ovvjament ma tiqafx fil-frontieri tal-Unjoni Ewropea biss u li importanti illi ninvolvu l-pajjiżi terzi li huma ġirien tagħna irridu nagħmlu evalwazzjoni li għandhom ikopru l-impjanti attwali u dawk li huma pjanati u rridu nużaw ukoll l-għajnuna tal-organizzazzjoni internazzjonali bħal IAEA e u entitajiet oħra bħal pereżempju l-G20 biex huma jinvolvu pajjiżi oħra. Huwa importanti il-messaġġ li rridu nibatu lill pubbliku f'rigward tas-sitwazzjoni fil-Ġappun għandu jkun ċar. Għandi żewġ kummenti dwar dan. L-ewwel net il-kredibilità tal-eżerċizzju jiddependi fuq kemm aħna ser nkunu trasparenti dwar il-modalitajiet u l-riżultati tal-evalwazzjoni. Tieni net kun kem kun serja situazzjoni fil-ġappun, aħna ma jirdux natu l-impressjoni li l-kwistjoni ta' sigurtà nukleari ed din indirizzawa issa kombinazzjoni. U importanti il-infakru li kien hemm qafas li jorbot legalment fl-Ewropa illi ilu hemm għal dawn l-aħħar 25 sena. Fir-rigward ta' kwistjoni nukleari, l kunsill ovvjament ser isegwi mill-qrib l-iżvilupp. U ser jerġa' jindirizza din il-kwistjoni f'Ġunju. Sinjora President, Kummissarji Membri, l kunsill Ewropew, aktar tard din il-ġimgħa ser jevalwa s-sitwazzjoni ġewwa l-Ġappun wara din it-traċedja. Jien għandix dubi li kapiet ta' statu ta' gvern irridu li jesprimu s-solidarjetà kontinwa tagħhom mal-Ġappuniżi kif qed nagħmel jien bħalissa l-Unjoni Ewropea ser tibqa lesta li tagħti kull tip ta' assistenza biex aħna ngħinuhom f'dan il-waqt hekk diffiċli. Għal darb'oħra nixtieq ngħid nrot ħajr għal dan il-kuraġġ u determinazzjoni tal-Ġappuniżi. Grazzi Ministru, issa il-Kummissarju Oettinger. Signor President, Mela jiena nixtieq nesprimi s-solidarjetà man-nies u l-Gvern tal-Ġappun. Aħna u rejna l-ikbar simpatija ma' dawn in-nies. Naħseb illi l-kuraġġ kbir tal-poplu Ġappuniż u din il- traġedja daqsa kbira ċertament rebaħ l-ammirazzjoni tagħna minn din katastrofi fil ta' Marzu. L-Unjoni Ewropea għamlet sforzi kbar, aħna provajna nħorġu kol bi proposti ta' għajnuna uħriġna wkoll pakket ta' għajnuna Ewropew kontribuzzjonijiet minn ħata l-Istati membru għadna qegħdin nistennew offerti oħra Issa fil-ġanet li jmiss jew għada jew nhar il-ġimgħa qegħdin nistennew illi konna l-ewwel għajnuna tagħna tasal fil-Ġappun u s-Sinjura Kummissar Ġorġieva għandu tkun hemmhekk ukoll. Aħna offrejna lill ġappun biex ngħinu lill-awtoritajiet Ġappuniżi fl-isforzi tagħhom biex jindirizzaw il-problemi tal-impjant nukleari, pero dan l-offerta għada ma ġiċ aċċettati. Aħna għadna f'kuntat kontinwu ma l-IAEA e fi Vienna u għadin insegu mill-qrib is-sitwazzjoni fil-Ġappun. Fil-rigward tal-evalwazzjoni ta' konsekwenti ta' dan l-inċident nukleari, naħtieġ informazzjoni dettaljata u preċiża. Għanna qed nassumu li f'dala ħarġranet l-inġiniera, il-tekniċi u anki l-gvern Ġappuniż għamlu ħafna progress biex jikkontrollaw is-sitwazzjoni u u aħna fiduċjusi li fil-jiem li ġejjin ikollhom is-sitwazzjoni ta' kontrollu għalhekk nevitaw iktar konsekwenzi l-Unjoni Ewropea wkoll kienet attiva f'din il-qasam misam mill-ġimgħa li għaddiet aħna laqajna numru ta' konferenzi, eh, laqajna stati membri Eh, operaturi ta' ċentrali nukleari u manifatturi tal-ċentrali eh, wkoll. Kif ukoll il-grupp regolatorju dwar is sikurta nukleari. It-tnejn il-Presidenza tal-Kunsill laqat Laqa straordinarja tal-Kunsil tal-Enerġija hemm bżonn li nieħdu naraw eżattament x'inhi sitwazzjoni tal-enerġija nukleari fl-Unjoni Ewropea. L-affarijiet ivarjaw minn pajjiż u ieħor fl-Ewropa, għandna 14 il-pajjiż li għandhom impjanti nukleari u 13 minnhom beħsidhom jagħmlu dan fuq eh, tul ta' żmien il-Ġermanja deċidiet li tirsira u mill-bqija li bħalissa m'għandhomx impjanti nukleari għanna tnejn li huma l-Polonja u l-Italja li qegħdin jikkonsidraw illi l-qudiem idaħlu wkoll dan is-sors eh, enerġija. L-enerġija anke l-enerġija nadifa taqa' taħt il-mira tal-2020 tagħna taqa' taħt il-kompetenza tal-Stati membru għandna nirrispettaw din il-ħaġa minħabba il-varjetà li għandna fl-Istati membri għandna isu 20% tal-enerġija fl-Ewropa li tkun nukleari, pero din tvarja minn 0% fl-Awstrija 80% fi Franza. Fil-politika tal-enerġija, l-infrastruttura għall-elettriku, il-gas, il-kapacità tal-ħazna, dana kollu għandu jiġi estis f'termini ta' volum u kapacità u Kwistjoni oħra hija ovvjament is-sikurezza tal-impjanti tal-istruttura. Din hija kwistjoni ta' importanza enormi. Aħna jdu naċċertaw li pereżempju l-ħaddiema li jaħdmu f'dawn l-impjanti ikollhom moħħom mistrieħu anki għal ċittadini Ewropej u il-wirt kulturali u l-patrimonju kulturali Ewropew. Irridu naħsbu ftit fuq l-evalwazzjoni tagħna inizjali tal-Ġappun u namlu issa valutazzjoni daqsxej iktar fil-font. Irridu namlu ammonti issa ta' stress tests għabbażi ta' kriterji konġunti. Bilan illi naqsu riskju fil-143 impjant nukleari li bħalissa qegħdin jaħdmu madwar l-Ewropa jdu u ukoll illi l-impjanti nukleari li jinbnew eh, mill-ġdid issa jirrispettaw dawn il-kriterji wkoll. Dak l-istati membri li għandhom impjanti illi madomx jaħdmu jew illi stati membri deċidaw ma jibqawx nukleari wkoll jridu jaħsbu kif dejjem jirrispettaw dawn il-kriterja il-kriterji ċorta għax ir-riskju jibqa' hemmhekk jiġu naraw x'inhuma il-sistemi illi iberdu il- l-enerġija nukleari, rridu naċċertaw illi arar u terremoti ma jaffetwawx kemm jista' jkun dawn l-impjanti u dejjem naddattaw l-impjanti skont il-post fejn għadini ġifiri skont ir-riskju sizmiku ta' dak il-pajjiż, eh, perikli oħra mbagħad ovvjament bħal attakki terroristiċi, cyber attacks. U affarijiet ta' dan it-tip ukoll iridu jittieħdu konsiderazzjoni fl-evalwazzjoni tagħna. Il-Kummissjoni offret lill-Istati Membri biex taħdem mal-awtoritajiet sabiex jikkoordinaw dan il-proċess. Kif għattilkom dan huwa din hija offerta volontarja l istati membri mhumiex obbligati li kooperaw imma għandhom responsabilità sħiħa u hija responsabilità tagħhom illi jiddeċiedu jekk jieħdu x'semm dawn is-stress test. Ikkellem ta' qabli tkellem dwar il-pajjiżi ġirien, ovvjament, importanti li anki l-pajjiżi ġirien ikunu iżommu ċertu livelli ta' sikurtà din niskelmu dwar ir-Russja, l-Ukrajna, l-Iżvizzera milux kelli diskussjoni mal-Ministru tal-Enerġija fl-Ukrajna u għallinna biċċar li jekk l-Unjoni Ewropea ħa tagħmel stress test u għalest li jipparteċipa wkoll. Apparti minn hekk l-awtoritajiet tagħna u kollu malesti lesti illi Jamlu jew jgħinu illi jsiru dawn it-tip ta' testijiet barra mill-Unjoni Ewropea. Jekk ċertu stati membri jiddeċidu illi ma jagħmlux dawn it-testijiet, allora dan jkun qiegħed b'xi mod jimmina l-awtoritajiet tagħna meta aħna noffru li eh, ngħinu lit-Turkija u pajjiżi terzi. il ġimgħa d dieħla ħankunu qegħdin nippreparaw lista sħiħa ta' kriterji ta' sikurtà sabiex nassiguraw li nistgħu naħdmu kemm il parlament Ewropew kif ukoll mal-partijiet kollha interessati l-NGOs min iħaddem eh, l-operaturi tal-impjanti nukleari sabiex naċċertaw li nkunu nistgħu noħorġu b'numru ta' miżuri u kriterji biex iżidu il- sikurta u jnaqsu il-riskju. Nirringrazzjaw koll il-President Sarkozy tal-li podġa punt fuq l-agenda tal-G20 f'dan ir-rigward għaliex ovvjament dinja kwestjoni li hija ta' importanza mhux biss tal-Unjoni Ewropea ma' dinja kollha kemmi. U idealment ikollna ftehim mal-pajjiżi kollha tad-dinja. Għanna ovvjament għagunna qegħdin nirrapportaw ukoll l-Kumitati tal-Parlament Ewropew ħanku għad namel ukoll prezentazzjoni l-laqa tal-Kunsil hawnhekk fi Brussel għada. Grazzi Kummissarju. Issa noddu l-mikrofonu għal kallima fissam il-gruppi politiċi nibdew bil-PPL e, onorevoli Brok għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Presidentin. Signora President. President tal-Kunsil, Signori. Jekk ħan itkellmu fuq l-enerġija nukleari nistaw nkunu qed naraw ukoll x'inhuwa x'ista' jagħmel il-bniedem. Aħna fl-aħħar mill-aħħar għandna l-limiti tagħna u dawn il-forzi tan-natura maħna xejn Meta mqablin magħhom ridu nurru solidarjetà mal-Ġappuniżi fi ħsibijietna fit-talb tagħna manki bħala għajnuna prattika wkoll il-Kummissarju refera li għad il-ħaġa jdu nagħmlu xi ħaġa biex ngħinu u nippruvaw intaffu daqsxejn e, dbatija tagħhom bħalissa. Huwa importanti li dawn il-miżuri jittieħdu sabiex inkunu nistgħu ngħinu u ngħinu wkoll intaffu l-problemi tagħhom. Nasab ħafna nis fl-Ewropa u kol kienu rest li jgħinu daħlu jdejhom f'butom u jgħinu fil-pajjiż tiegħi minn fejn ġejjin il-belt tiegħi inġabru ħafna għaluf ta' euri fi ftit ġrana tul flus għaddu ġej, ġifiri juri ċittadini kemm qegħdin iħossu għal poplu Ġappuniż sawwek. Issa din il ħagġa ma jiddiġ indawruha għal skopijiet partiġani, irridu nitalmu minn dak li sar, irridu nitalmu, namlu l-istess tests fuq bażi Ewropea kif għal il-Kummissarju għax hawnhekk il-frontieri ma jeżistux. U irridu niżguraw illi noħol u jekk ikun hemm bżonn infrastruttura ġdida, riċerka ġdida, naraw x'inhi l-effett fuq il-kompetittività, l-bidla fil-klima u l-fatturi l-oħrajn kollha. Naħseb illi irridu nħarsu lejn ukoll ir-riskju anċillari. Kulħadd irid jemmen fil-proċess ma tistax inti sempliċiment tajt ma nistax inbassru se jiġri, naħseb illi il-Ġappun ħaj jibdel il-mod kif naħsbu dwar dan kollu, irridu nikkonsidraw ir-riski kollha li jistaw jinqalaw u Nerġaw naħsbu dwar il-politika nukleari tagħna jridu niddiskutu din il-ħaġa u nieħdu żmien li hemm bżonn sabiex dan isir sew. Fisem l-essendi l-Onorevoli Ulbskok għal żewġ minuti. Fru talman, ett av världens ekonomiskt och tekniskt Signora President, Wieħed mill-iktar pajjiżi żviluppati fid-dinja f'termini ekonomiċi u teknoloġiċi spiċċa ta' taħt fuq minħabba dan id-diżastru. Ovvjament rajna l-istampi u dawn qasmulna qalbna u aħna nixtiequ nuru l-kondoljanzi tagħna, però għandna naraw ukoll il- vulnerabilità ta' kull pajjiż. Dak li ġara fil-Ġappun seta' jiġri kull imkien, anke pajjiżi li għandhom livelli għolja ħafna ta' sigurtà u sikurezza, dawn il-livelli xorta jistgħu jixxejnu. Ovvjament jekk ninjuraw l-enerġija nukleari, hemm pajjiżi li m'għandhomx fil-fatt enerġija nukleari hawnhekk fl-Ewropa, però hemm pajjiżi li jiddependu ħafna fuq l-enerġija nukleari hemm min qed iżid l-enerġija nukleari fil-pajis minn qiegħed iwarbu. Però rridu nħarsu kif il-qoddim irridu niġġeneraw l-enerġija, rridu nirrevedu l-mod kif niġġeneraw l-enerġija sabiex il-level ta' sogru ikun minimu. Irridu ninvestu fil-riċerka u fil-iżvilupp sabiex il-qoddim nkunu nistgħu nużaw ejjum ta' enerġija rinnovabli hemm potenzjal qawwi hawnhekk u dan rridu naraw viżavi l-possibilità li jibnew impjanti nukleari ġodda illi mbagħad jagħmluna dipendenti fuqhom għal għexieren ta' snin fil-futur. Ġifieri sempliċement inkunu qegħdin nipposponu l-iżvilupp ta' enerġija rinnovabbli u qed nilabu hawnhekk bil-futur tagħna. Li rridu nagħmlu immedjatament u għalli konna diskussjoni serja dwar kif nistgħu aħna nżidu e u nollu il-miri tal-Unjoni Ewropea f'termini ta' enerġija rinnovabbli. Irrid ukollna wkoll l-enerġija rinnovabbli bħala parti vinkolanti mill-taħlita enerġetika tagħna. U jrid ikollna dawn il-miri fil-pajjiżi kollha u jridu nħarsu kollha lejn twieta tweta żmien. Grazzi fisem l-alder l-onorevoli hekk għal minuta u nofs. Grazzi President, l-istampi li rajna tal-terremot u il-tsunami fil-ġappun u ma ta' twerwir. U aħna ħsibijiet tagħna e, imorru għal dawk li tilfu il-ħbib u l-raba tagħhom għatta t-sir xol fuq s sit ta' l-impjant ta' Fukushima sabiex jipruvaw iżommu u jnaqsu ir-radjazzjoni u ovvjament fl-Europa u fl-Unjoni Ewropea kollha rridu nħarsu lejn dawn l-affarijiet anke fi Brussell jina nilqa l-istess test li qed tipproponi l-Kummissjoni ma jdu ngħidu wkoll l-istess test waħdu mhux biżejjed. Mhix kwistjoni ta' teknoloġija u ġeografija din. Għanna bżonn żewġ passi oħra, waħda fuq il-kultura ta' sigurtà fejn ovvja kien impossibbli li wieħed jimmaġina riski eh, multipli u t-tieni nettu fuq il-qafas istituzzjonali li jinkludi eh, relazzjoni bejn il-kumpaniji nukleari u l-awtoritajiet regolatori nazzjonali u l-awtoritajiet ma jistawx jagħmlu l-verifika tagħhom stess Irid konna diskussjoni għabbażi tal-informazzjoni u l-arfin. Jaff ikun hemm bżonn ta' miżuri radikali, anzi naħseb ħajkun hemm bżonn ta' miżuri radikali ma' ħaġa waħda hija ovvja nridu nirreformaw il-produzzjoni tal-enerġija tagħna u mhux inserħu fuq l-enerġija nukleari. Grazzi. Fisem li sija l-Onorevoli Chichester għal minuta u nofs. Uh, Madam President. Uh, Signora President. Jiena nixtieq nuri l-ammirazzjoni tiegħi għal kuraġġ enormi tal-poplu Ġappuniż meta iffaċċjat b'dawn il-forzi tan natura. Irridu niftakru kemm kien qawwi it-terremot u kemm kien qawwi it-tsunami. Jiena nilqa l-istress test prekauzjonarji fuq l-impjanti nukleari Ewropej ma fl-istess ħidu nżommu f'moħħna l-industrija nukleari diġà hija l-iktar regolata u l-iktar waħda li moħħa fis-sigurtà u zom is-sigurtà fiħsiba fid-dinja. U jiena nixtieq infakkar l istqarija ta' wendra ta' u qudiem ta' din is-sena l-Assoċjazzjoni ta' Regolaturi Ewropej din is-sena illi il reatturi ġodda jridu jkunu iktar sikuri minn dawk eżistenti. Wieħed irid per pereżempju il-records tal-industrija ta' żejt u l-faham ma' dik nukleari anke fir-rigward ta' inċidenti li waslu għal telf ta' ħajja. Jiena eh, ngħid kull dan iħudu bġid il-bini tal-istrutturar f'dan u ristrutturar f'dan il-pajjiż bis-saħħa tal- -istrutturar flejjes tal-industrija tal-assikurazzjoni għandu jagħti spinta kbira lill-ekonomija tagħhom u dana ikun tajjeb u taġi tal-bqija tad-dinja. Nirringrazzja lill-Ministru l-Kummissarju għal l-istqarijiet tagħhom u nishtinat l istati Membri u lil kulħadd biex toqgħodux issa eh, tmorru wis kontra l-enerġija nukleari. Għandna bżonnu wis din l-enerġija, grazzi. Grazie per il gruppo Verde. Grazie f'isem il-ħodor l-Onorevoli Harms għal 3 minuti u nofs. Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und President, membri onorevoli, bla dubju il-koll rridu natu kwalunkwe tip ta' assistenza li nistaw il-Ġapan. Irridu noffru kwalunkwe rizors li nistaw noffru l-Ġapun wara dan id-dizastru daqshekk ikraħ li laqat lill pajjiż dan il-pajjiż jaħtieġ ħafna għajnuna. Dak li jolqotni ħafna wara dawn l-avvenimenti però u li aħna qegħdin nqiswhom bħala eroj lill ġappuniżi Naħseb li rridu nagħmlu ċara li n-nies li qegħdin jiġu meqjusa bħala eroj jafu ħafna iktar minn ħadd ieħor kemm qed jagħmlu sagrifiċċji biex jisolfu dawn il-problemi, jidġildu per eżempju n-nirin li jem f'dawn eh, fl-impjanti nukleari u għedin jiriskjaw ħajjitom. Ħadd minna fid-dinja ma jaf daqs il-Ġappuniżi ma jaf kemmi gravi sitwazzjoni tan-nuklear. Hiroshima u Nagasaki tinsab fil-memorja ta' dawn in-nies. U kull tifel u tifla f'dawn il-pajjiżi għandhom xi idea eh, dwar x'jistgħu jkunu l-implikazzjonijiet tal-nuklear. Għal daqstant irridu nifmu reazzjonijiet tal-Ġappuniżi. Hemm biża kbira Dinja xi ħaġa li l-Ġappuniżi jafu ħafna bħalma huma n-nies tal-Ukrajina nies li għall aħħar 25 sena kellhom jgħixu f'pajjiż li ġie devastat minn inċident nukleari. Hawnhekk ġewwa l-Unjoni Ewropea naħseb li id-dibattiti eh, imbidlu xiftit f'dawn l-aħħar 25 sena. Mhuwiex biżejjed għalina li naraw x'inhu l-konklużjonijiet ovvji, irridu naraw eżattament qed nagħmlu fl-istati membri tagħna fejn qed nużaw teknoloġiji li jistgħu jitilfu l-kontroll tagħhom u bħala riżultat mhux biss jeqirdu l-passat u l-preżent iżda l-futur ukoll ser jagħmlu ħsara lin nies li qegħdin jgħixu kemm viċin ta' dawn l-impjanti nukleari u anka dawk eh, eh, ftit iktar il-bot. Sur Rottinger, naħseb irridu nkunu iktar onesti. L-impjanti nukleari fl-Unjoni Ewropea spiss sabu f f'sitwazzjonijiet ħżina fil-Belġu, fil-Franza kif ukoll fil-Ġermanja, krosidu fil-Bulgarija, plaċ ġewwa l-Ungerija u postijiet oħrajn. Dawn kien hemm ħafna ħafna inċidenti pereżempju. Dawn huma l-iktar eżempji Eh, korroħ ta' funzjonament ħażin f'dawn eh, l-impjanti. Dawn huma ftit eżempji ta' impjanti li kienu jisser waslu għal diżastru nukleari għal daqstant iridu nuru li anke l-Unjoni Ewropea fl-Unjoni Ewropea wkoll jista' jseħħ bl-istess mod. Naħseb l-istess strezz huma tajbin u rilevanti biss jekk iwassluna biex nagħmlu pjan sew so, li jiġbor fih lista ta' impjanti nukleari fejn ir-riskju għoli wis u l-operazzjonijiet jistaw jinalqu jekk, però dawn l-istress test jinalqu bċertu mod. Jiġu intużati bċertu mod, dawn irridu jiġu intużati b'mod li ma jipermettix qatt li l-Unjoni Ewropea sipruħa fis situazzjoni tal-Ġapun illum. Irridu niddefinixxu kriterja għal dawn l-istress tests. Irridu nitkellmu wkoll dwar min se jkun responsabbli biex jagħmel dawn it-testijiet. Sissa l-awtoritajiet responsabbli għas-sigurtà spiss um, ma tantx taw każ jew għal minħabba differenzi li hemm bejn l-istati membri kien hemm żewġ nukleari pereżempju li rċevu awtorizzazzjoni mill-Awtorità Nukleari eh, tal-Ewropea minkejja li din mhux supposti ngħatat awtorizzazzjoni. Nixtieqkom iżommu mal-ħin issa l onorvoli Debrun għal minuta. Bħal kelim oħrajn jiena nixtieq eh, nagħti l-kondolanzi tiegħi li dawk in-nies li ġew mill-quta mit-traċedja għal Ġappun din it traġedja għadha dejja aħna jridu nagħmlu dak kollu li nistgħu biex ngħinu lin nies tal-Ġappun. U aħna fl-Ewropa rridu nitalmu iktar dwar il-kwistjoni tas-sigurtà nukleari. Din tesa' fuq l-aġenda tagħna issa mod partikolari fir rigward tal-istress test li għandhom isiru fuq l-impjanti nukleari ġewwa l-Ewropa minħabba dak li sar ġewwa l-Ġappun hemm implikazzjonijiet serji għal eh, politika tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea, strateġija umana, turi l-importanza li naddu għal Ewropa mhux nukleari, jridu moratorju, poter nukleari, fuq il-fuq il-poter nukleari rridu iktar investiment fuq enerġija li hija aktar sostenibbli u, u rinnovabbli. Irrid ikun hemm reviżjoni ta' sistema regolatorja ta' sigurtà nukleari. Ukoll. L-Onorevoli Provera l-minuta u nofs. Grazzi, Signor President, jena u koll nishti nesprimi solidarjetà tiegħi u l-ammirazzjoni li jena għandi għad-dinjità għal-koezjoni u għal-rieda il-poplu Ġappuniż wera u din il-katastrofi li huwa sofra. L-aġir tal-poplu Ġappuniż huwa eżempju għalina l-koll, huma jistħoq ilhom lajnuna tagħna. It-talima li rridu nieħdu minn dan l-inċident huwa illi nsaħħu s-sistema ta' protezzjoni ċivili fl-Ewropa permezz ta' koordinazzjoni aħjar tal-interventi u disponibilità akbar ta' nies u ta' mezzi li jkunu jistgħu jintervjenu fil-waqt jekk ikun hemm katastrofi dwar l-alternativa nukleari li nqodu niddiskutu dwar dan is-suġġett wara dak li ġara ikun żball. L-argument huwa importanti immens u rridu nindirizzaw b'approċċ xjentifiku. Huwa ġust li insaħħu il-miżuri ta' sikurezza għall-impjanti nukleari attwali u dawk tal-ġenerazzjoni li jmiss u inżarmaw dawk illi huma aktar antiki u mhux daqshekk siguri, imma rridu nużaw l-istrumenti kollha politiċi li għandna nkunu aktar pragmatiċi kif qal il-kollega Brok. Ew niftakru li fl-istess żona ta' Fukushima matul il-terremot waqt il-terremot rajna li krollat diga, imma dan ma jfissirx li aħna mhux ħanibnu iktar digi u għalhekk ejjew noqogħdu attenti u nkunu iktar miftuħa fil-konfront tal-ġejjeni. Grazzi għal membri mhux affiljati l-onorevoli Kolnix għal żewġ minuti. Madame la Présidente, l'horrible catastrophe. President, dan kien diżastru gravi ġewwa l-Ġappun. U minħabba fekk irridu nuru simpatija lejn dawn in-nies. Iżda wkoll irridu ngħinu lil dawn in-nies għaliex sitwazzjoni mhijiex waħda stabbli dan huwa pajjiż f'saħħtu u uh, kbir, però effetti bħal dawn f'kwalunkwe tip, f'kwalunkwe pajjiż tad-dinja jista' ovvjament inaqqas eh, il-prestazzjoni ta' pajjiż. Irrid ikollok appoġġ biżżejjed ħafna rifugġati qed joffru qed isofru minn eh, min bart u minn ġuħ u l-lezzjonijiet tal-imiet li nistgħu nitalmu minn din it-traċedja huma dawn l-ewwel nett. L-aktar affarijiet gravi jistgħu iseħħu, iva jistgħu jseħħu, pereżempju t-Titanic kien imbena bħala Eh, vapur li tant kien b'saħħtu laqas għalla stess ma seta jerqu għall-inqas hekk kienu eh, ir-reklami li kienu qegħdin jgħaddu dawk iż-żminijiet, però dan eh, mal-ewwel vjaġġ tiegħu ere għaliex huma dak iż-żmien huma kienu xindunaw li inċident jista' jsir u anke l-iktar inċident gravi jista' jseħħ. Kif ukoll tsunami li jiġi wara terremot jista' jseħħ rajn nistaw naraw affarijiet simili jisiru, per eżempju fil-Karibew jew fl-Italja jew fil-Kalifornja, jistgħu jisaxħu wkoll. Jiddu nippruvaw naraw kif ser nipprevenuhom. Tali moħra hija li aħna ma rridux inċedu qudiem il-paniku, ma nix ngħidu eh, ma nix namlu nuklear minħabba l-periklu li jista' joħloq u fl-istess ħin neħilsu mill-fossil fuels minħabba l-emissjonijiet tal-CO2 ġewwa l-atmosfera rridu nagħmlu għażla. Eh, Grazzi issa il-kellima l-oħra li għandi fuq il-lista nibdew bl-Onorevoli Kalinjete għal żewġ minuti. Gudata priekšsēdētājs kundze, nelā... President, it-traċedja ġewwa l-Ġappun hija ħaġa gravi. Jien nixtieq ngħaddi l-kondoljanzi tiegħi lil dawk li ġew mill-quta mit-traċedja u lill-familji tal-vittmi. Jina mirajt eh, l-atteġġament tal-Ġappuniżi u dawn iż-żminijiet daqshekk diffiċli u għandna nitalmu minn għandhom f'dan ir-rigward. Il-Ġappun issa qed jiffaċċja eh, perjodu ta' rikostruzzjoni minħabba dan dawn il sarat li saru dawn jeħtieġu ħafna fondi fosthom investimenti internazzjonali għal daqstant jiena nitlob lis summit tal-Unjoni Ewropea u l-Ġappun li ser isir fil-25 ta' Mejju biex jibdew in-negozjati fuq ehm, ftejim ta' kummerċ ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun. Dan għandu jkun ta' benefiċċju għaż-żewġ naħat. Għandu jassigura aċċess ġust tas-suq l żewġ naħat fir-rigward tal-komoditajiet, ta' servizzi kif ukoll uh, prodotti agrikoli. L-FTA jista' jkun importanti ħafna biex jiffaċilita situazzjoni fil-Ġappun kif qal eh, u stess eh, il-Prim Ministru Ġappuniż id-diżastru ġewwa l-impjant nukleari ta' Fukushima huwa eh, ta' tħassib kbir fil-fqija tad-dinja. Ejja nuru rispettana lil dawn l-eroj li anka issa għadhom qegħdin jirriskjaw ħajjithom biex jistabbilixxu din is-sitwazzjoni f'dan il-pajjiż l esperjenza li kisbet waqt dan id-dizastru u mill-esperti ġappuniżi u l-inġinieri ġappuniżi hija waħda unika. Id-dinja għandha titgħallem minn dan l-inċident ta' Fukushima għandu jisservi eh, bħala raġuni għalfejn għandu jkun hemm iktar it-testjar tal-impjanti nukleari fid-dinja u biex jittibu l-standards ta' sigurtà fl-impjanti nukleari. U kol biex nalaq nishtenajt l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel dak kollu li tista biex tgħin wieħed mill-iktar imsieħba viċini tagħna l-Ġappun. Grazzi. Grazie, la parola. Grazzi. Issa l-Onorevoli Childers għal minuta u nofs. Madam President, two themes... President, rajna żewġ sitwazzjonijiet li rajna wara s sitwazzjoni laqtet il-Ġapan ta' xil-ġurnata ilu. L-ewwel ir-rispons tal-Ġappuniżi li kellhom preparazzjoni strutturali fl-bliet, ir-rispons rapidu eh, għall-emerġenza u il- Is-saħħa li kellhom il-Ġappuniżi dawn kienu ta' eżempju kbir u għandhom ikunu ta' eżempju għal pajjiżi oħrajn li huma soġġetti għal eh, terremoti. It-tieni eh, sitwazzjoni hija li is-sitwazzjoni ta' Fukushima waħda aktar diffiċli minkejja li aħna ser id-dinja ser titgħallem minn min dawn l-avvenimenti anke l-Ewropa għandha titgħallem u għall-azzjoni tagħna għandha tkun f'żewġ oqsma. L-ewwel irridu nassiguraw bla ebda dubju s-sigurtà tal-impjanti nukleari li qegħdin jaħdmu ġewwa l-Unjoni Ewropea. Eh, jrid ikun hemm testjar għal dawn l-impjanti u dawn għandhom jiġu konklużi b'regoli komuni bejn l-istati membri fuq is-sigurtà tal-impjanti nukleari u wkoll fuq il-ħażna ta' eh, skart nukleari tossiku. Per eżempju, se tiegħi l-ikbar ġabra eh, ta' materjal tossiku jaf Sellafield fl-Ingilterra 280 km minn belt ewlenija. F'dan ir-rigward irid ikun hemm e- e- e- wafqien għal kollox ta' nukleari ġodda, ta' impjanti nukleari ġodda biex ikun hemm iktar effiċjenza l-Unjoni Ewropea investiment f'produzzjoni ta' enerġija rinnovabbli u iktar effiċjenza tal-enerġija għandha tiġi approvata. Grazie per un minuto e trenta. Grazie al minuto u nofs l-onorevoli Van Balen. Thank you. Uh, Mrs. President. Grazie, President. Jiena ninaqat mal-kollegi tiegħi uh, fid-delegazzjoni tal-Ġappun. Dawn kienu klim ta' rispett lejn il-Ġappuniżi u klim ta' simpatija. Nridu nitalmu però wkoll li dan id-diżastru Ehm, nukleari għandu jkollu in dimensjoni internazzjonali li tkun hemm trasparenza sħiħa u wkoll skont eh, l-Aġenzija Internazzjonali Atomika tgħid li ma kienx hemm diskussjoni dwar dan. U ġidu nitalmu għal daqstant minn dak li ġarrejna naqbel ma dawk kollha li tkellmu u qalu li rridu nibnu l-isforzi tagħna biex nerġgħu nagħmlu bini mill-ġdid u għal daqstant il-ftehim ta' kummerċ ħieles huwa importanti ħafna għalina u rridu nikkonkludu dan il-ftehim malar kemm jista' jkun grazzi ħafna Sinjora President. Grazie, la parola. Grazie. Sal-Onorevoli Pietrowski għal minuta. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Grazie ħafna President, Sinjuri. Pala membru tal-Parlament Ewropew għal relazzjonijiet mal-Ġappun jiena nixtieq eh, ngħaddi l-kondoljanzi tiegħi u nuri solidarjetà mal-Ġappuniżi fir-rigward ta' din eh, dan id-diżastru. 10,000 persuna nqatlu 16,000 persuna u huma mitlufa dawn il-numri għedin jimbidlu u il-terremot u tsunami waslu ħafna ħsara 300 biljun dollaru uh, huma uh, l-ispejjeż ta' dawn il- dawn il-ħsarat li saru. Il-ġappuna da ma talbitx l-Unjoni Ewropea għall-assistenza però. Aħna mħazbin ħafna bis-sitwazzjoni fl-impjant ta' nukleari ta' Fukushima u probabbli li konsegwenzi ta' dan l-inċident huma simili ħafna għal dak ta' Chernobyl u esperti kif ukoll nies oħrajn għandhom imorru ġewwa l-Ġappun u għandna nikkonsultaw mal-gvern eh, Ġappuniż ukoll. Grazie, la parola all'onorevole Turme. Grazie, l'onorevole Turme, għal żewġ minuti. Grazie. Il-kumpanija Ġappuniża Toshiba u kumpaniji oħrajn li bnew impjanti nukleari kitbu ftit ġimgħat ilu li huma kitbu li bnew l-iktar impjanti nukleari sikuri fid-dinja. Aħna wkoll ngħidu li għandna l-iktar impjanti nukleari eh, sikuri fid-dinja hawnhekk ġewwa l-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li dan id-diżastru traġiku ġewwa l-Ġappun għandu jagħmilha ċara lil kulħadd li fil-ġlieda kontra il-bidla fil-klima l-impjanti nukleari qegħdin jiġu mqabbla ma' dawk solari jew inkella tarriħ. Din l-idea li l-nuklear eh, jirrappreżenta eh, enerġija b'karbonju baxx hija żbaljata. U għawek nasala l-ewel domanda l-Kummissjoni, su Rottinger. Wasal iż-żmien issa biex namlu roadmap tal-enerġija 2015 fejn namlu xenarju li fih konna enerġija rinnovabbli 100%. Fi rigward tal-istress test, aħna favur ta' dawn l-istress test, iżda bil-kondizjoni li dawn isiru fuq livell Ewropew. Kif per eżempju kif seta kien il-kas bil-banek, il-proċess kollu ġie manipulat minħabba li xi banesk riskjużi ġew esklużi. Sur tajsa minn Ion, per eżempju, u l-Juretin, l-uffiċjali tal-Juretin fil komissjoni Ewropea, u n-nies li għatmu fil-nuklear ġewwa Vienna, regolamentazzjonijiet nukleari l ġewwa adottati mill-awtoritajiet nazzjonali. Dawn in-nies kollha u dawn ir-regolamentazzjonijiet mihomx qed jgħidu l-affarijiet ċari għaliex kieku ma kienx ikun possibbli li nwarbu riżultati ta' testijiet li saru siċċurilu, irridu esperti indipendenti għaliex inkella mhux se jkunu ġust il riżultati u mhux se naraw l-istampa tara. Sur Rottinger jekk toqgħod fsik tar attent biex kif tiddiskrivi lis-Sur Sarkozy eh, meta tiddiskrivi bħala eh, xi eroj lil Sarkozy f'rigward ta' nuklear. Ot attent. L-Onorevoli Wills sal minuta In Japan droht nach wie vor der Supergau. Fil-ġappun aħna għadna għedin faċċa l-possibilità tal-iktar eh, situazzjoni gravi. Il-situazzjoni eh, u r-redazzjoni ġewwa Fukushima għadha qiegħda tikber. U qed naraw situazzjoni iktar ċara mm, u iktar gravi dan l-aħħar sfortunatament nuklear huwa xi ħaġa li joffri profitti lil kumpaniji tal-enerġija iżda jekk ikun hemm inċident huma ċ-ċittadini li ser jisofru, ċittadini fid-dinja li ser jisofru, għal daqstant irid ikun hemm assigurazzjoni ta' responsabilità liability insurance li timbena f'kull programm li tkun hemm eh, jiġu koperti kollha il-perikli u l-ħsarat kollha li jistgħu jisseħħu eh, u joqtu l-istati membri kollha. L-Unjoni Ewropea għandha tieqaf tappoġġa l-impjanti nukleari u għanna nalqu it-trattat tal-juretim. Em dawn jammontaw għal biljuni ta' flus eh, ta' ċittadini li għedin jintefqu fuqek. Meta hemm eh, ċertu enerġiji li mhux qed jiġu finanzjati biżejjed. Issa l li Mauro għal żewġ minuti. Grazzi, Sinjora President. Ikun żball kbir naħseb illi nibdlu dan id-dibattitu fi proċess kontra ir-riski li huwa marbuta mal-modernità. Irridu narfu li d-dinja xjenza dinja teknoloġija illi qed jippermettulna illi ngħixu għal aktar żmien ngħixu f'kundizzjonijiet aħjar u ngħixu billi nħarsu lejn il-ġejjini baktar fiduċja għaliex eh, nżommu f'moħħna illi tiebu il-kundizzjonijiet tas sigurezza tal-iker, tas-sistemi tal-welfare tagħna. Tiebu wkoll il-kundizzjonijiet ta' dinja illi tara flila nifisa ċbija li hija marbuta mal-futur. Għaliex kienet taf tuża dawn it-teknoloġiji. Ovvjament ir-riski hemmhekk qegħdin iżda dawn ir-riski nistgħu nelbuhom jekk flimkien inkunu nistgħu nindirizzaw il-problemi li jum wara liħor jinqalaw. Jgħid tajjeb Elmer Brock hemm misteru fir rapportana mal-affarijiet illi iġenna nifmu illi aħna ma nistgħux niddominaw kollox illi aħna m'għandniex it-tweġiba għal problemi kollha illi n-natura tatina. U dan it-terremot ifakkarna illi wis probabbli kundizzjonijiet ta' xjenza, ta' anqas xjenza ftit ta' zminilu jew mit-senilu per eżempju ġewwa Messina waslu għal fenomenu ta' aktar minn mit-telf imwiet. U it-terremot kien ħafna inqas is-saħħa tiegħu u għalhekk dan irid jagħtina indikazzjoni ċara għal ġejjieni. Ix-xjenza u t-teknoloġija huma strumenti biex nieħdu kemm se jkun vantaġġ minnhom irridu politika tajba u sejra tkun il-politika tajba dik li se nagħmlu flimkien mal-istituzzjonijiet illi tista' tgħidin tgħidilna jekk hemmx soluzzjonijiet illum biex nelbu l-enerġija atomika u nkunu nistgħu nkampaw fil-ġejjien jew inkella jekk hux ser ikun possibbli fil-ġejjieni illi nwettqu dak l-iżviluppi li l-koll neħtieġu iżda llum huwa mitlub xi ħaġa oħra minn għandna illi nejnu, nejnu il-ħtieġa ta' poplu. Dwar dan ma tantx qed nismakom titkellmu f'din il-Kamra għaliex il-kol aħna mħasba dwar diskussjoni politika illi għandalan illi tilqa' minn qabel għal tħassib illi mhux probabbli mhumiex marbuta mal-aġenda tagħna. Grazzi issa l-Onorevoli Sarbu għal minuta u nofs. Grazzi tassew, Signor President. Ovvjament, dana l-avvenimenti fil-Ġappun iwassu għal tħassib madwar id-dinja kollha dwar is-sikurtà rridu naraw eżattament kemm eh, huma fil-fatt sikuri l-impjanti nukleari fuq li għandna fit-territorju Ewropew. Jiena paċ-ċittadini tiegħi fil- Rumanija nigwataw dwar l-impjanta ċernovoda għalix dal-axħar ovvjament għamu mistoqsijiet gbar u ovvjament dina mux il-problema ta' Rumanija biss il-ċittadini f'ħafna stati membri għadin jinkwetaw jekkum miex tassew imħarsa fil-kas ta' ehm, incident nukleari jekk jinqala xi tip ta' katastrofi naturali, per eżempju, l-ġimgħa li għaddat kien hemm ehm, studju dettaljat u hemm bżonn ta' reviżjoni urġenti ta' situazzjoni ta' sikurta fl-impjanti nukleari kollha. L-Istati membri kollha jridu jagħmlu għam dawn l-istudji u jridu jkunu studji dettaljati u kompleti tal-impjanti tagħhom. Il-Kummissjoni tittaċċerta illi id-direttiva fuq is-sigurtà tiġi applikata b'mod korrett. U Iridu naraw situazzjoni jinsabu fija dawn l-impjanti nukleari, situazzjoni drammatika fil-Ġappun, ħagġelna nerġaw naħsbu mill-bidunet situazzjoni ta' sikurta u kam nistaw naġiċu b'mod rapidu f'kas ta' incident. Grazie, la parola all'onorevole Guerin per un minuto. Merci, Madame la Presidente. Sur Guerin sal minuta. Grazie, Signor President. Sarnejt kentej dwar il-Ġappun kollox irrid taffi il-diqa tal-Ġappuniżi u ma jeħtieġu solidarjetà tagħna, l-għajnuna tagħna, diżastri naturali, terremoti, tsunamis, hemm diżastru ieħor apparti dan, in-nukleari. Bażikament dak li aħna ser nagħmlu huwa illi nindirizzaw dan id-diżastru. Dan huwa diżastru totali. Għalhekk irridu nibdlu l-affarijiet, x'nistgħu nibdlu? fir-rigward tal-produzzjoni tal-enerġija għandna l-enerġija tal-fossil fuels, enerġija nukleari u koll l-enerġija li tiġġeddet. Aħna irridu illi l-Unjoni Ewropea tarġa' tagħti tifsira tal-istrateġija tagħha dwar dan għalhekk neħtieġu viżjoni għal ġejjeni u neħtieġu wkoll rida u pjan, pjan speċifiku għal ġejjeni. Grazzi l-Onorevoli Hekert għal minuta. Grazzi tassew, President. Grazzi, Sur Ottinger. Jina nishti nifraħlek għal-mod kif inti ndirizzajtu dan inti jibdejt eh, pastajjeb imma mbagħad eh, kollox nbidel f'diżastru inti qed il-ġimgħa l-oħra li kien ser ikun hemm eh, diskussjoni dwar il ġejjini tal-Ewropa Minajr l-enerġija nukleari. Dan kien jidher bidu tajjeb. Iżda għal darboħra fil-studji xjentifiċi rajna illi wieħed jista' jikseb l annijiet ambjentali tiegħu mingħajr l-enerġija nukleari jista' jkollna enerġija sostenibbli fl-Ewropa. Dwar dan irridu niddiskutu din hija għażla politika jekk intix eh, favur jew le ma rridux niddefendu dawk li huma favur irridu jispjegaw għaliex huma favur u importanti li jkollna l-istress test imma Sur Rottinger u importanti li l-ewwel qabel kollox naraw ser jiġri min ser jistabilixxi l-kriterji kif ser ikunu indipendenti u t-tininet ser jiġri jekk impjant nukleari ma, ma jaddix minn dan l-istress test. X'inhu huma riżultati? L-Onorevoli Koloska Bobrinska għal żewġ minuti. Grazzi tassew, President Komissarju. Aħna il-kol jisobina b'dak li ġara ġewwa il-Ġappun, aħna nixtiequ nroddu ħaj l-ħaddiema ta' salvataġġ illi qed jissugraw ħajjithom biex jelbu il-konsekwenzi, jindirizzaw il-konsekwenzi ta' tsunami u il-katastrofi nukleari. Dak illi ġara fil-Ġappun wassal għal dibattitu mqanqal fl-Ewropa, iġifiri xirridu namlu bl-enerġija tagħna ġewwa l-Ewropa. Reċentament aħna adottajna strateġija enerġetika għall-Ewropa għazmin li wasal sal-2020 issa jider illi din l-istrateġija qed impoġġuha f'dubju. Fl-istrateġija aħna ngħidu illi l-enerġija nukleari irrit ikolla prekawzjonijiet ta' sigurezza stretti ħafna. Dan jider li huwa parti mit-talita enerġetika ta' ħafna pajjiżi issa li il-diskussjoni tagħna trid iddur lejn it-tisħiħ ta' dak li nistaqsu għalih fir-rapport iġifieri kooperazzjoni msaħħa Ewropea marbuta mal-enerġija. Irridu insaħħu il-komunità enerġetika Ewropea u rridu wkoll nimxu fit-triq illi twassanna għal suq enerġetiku Ewropew. Irdu niżguraw illi l-politika nukleari Ewropea issir aktar Ewropeiġizzata. L-istress test irritu jkunu parti integrali mill-politika konġunta tagħna għall-enerġija nukleari. Jiena naħseb illi aħna rridu nappoġġaw it-teknoloġiji l-ġodda hawnhekk ukoll. Strateġija Ewropea hawnhekk hija bbażata fuq id-diversifikazzjoni u d-deċentralizzazzjoni għalhekk irdu nappoġġaw ir-reatturi nukleari iż-żar huma jiswewna inqas huma aktar modulari u jistgħu jiġu verifikati aħjar dak li għandu xaqsam mis-sikurezza. Forsi din l-alternattiva iċ-ċittadini tagħna jaċċettaw aktar. Grazzi, is-sur Balċitis huwa l-kellim li jmiss u għandu minuta. il-Ġappun intlaqat fil-qalba tiegħu minn diżastru naturali li qatt ma rajna bħalu qabel. Il-nisa Litwanja jixtiequ juru solidarjetà tagħhom mal-Ġappuniżi aħna qegħdin niġbru donazzjonijiet. Ma rridux ninsew il-diżastru nukleari ta' Ċernobil, ir-riżultati tiegħu, il-konsekwenzi tiegħu għadna qed inħossuhom sal-lum il-ġurnata 30 sena wara. Dan id-diżastru irrid iġenna nirrevedu s-sikurezza nukleari madwar id-dinja irrid nagħmlu l-almu tagħna biex niżguraw illi id-diżastri naturali ma jwaslux għal diżastri aktar serji bħal pereżempju dawk nukleari. Hemm bżonn ta' verifika ta' dawn l-elementi kollha l-aktar minħabba li diġa għanna preċedent dan huwa l-każ ta' Ċernobil misna diġa ħadna l-miżuri neċessarji biex niżguraw li sikurezza nukleari tinżamm kullimkien fl-Ewropa. L-Onorevoli Davis għal-minuta. Jiena mħasseb dwar l-enerġija nukleari. Issa qegħdin naraw li hemm ukoll tħassib dwar l-tibdil fil-klima. L-Ewropa għandha rwol ewlieni xtaqdi biex tiġilet il-tibdil fil-klima u t tisħin globali. Dan kien minnu qabel l-inċident tal-Ġappun u wara hemm tal-imiċ nieħdu tfassil, regolamentazzjoni mhux bizziet indipendenza. U ovvjament ma jinbnewx reatturi f'żoni sismiċi, iżda aħna qegħdin ngħixu f'dinja mimlija perikolu. Iċ-ċittadini tagħna eh, kollha għandhom riski kbar qudiemhom. Iżda aħna inkampaw dawn ir-riski għal deċenji sħaħ kellna inċidenti tal-ferroviji ma ma nalqux il-binarji nitalmu tal-imiet, naplikaw il-lezzjoniet li nkunu ħadna u intejbu s-sigurta. Ek irridu namlu f'dak li għandu xjaqsam l-enerġija nukleari. Grazzi l-onorevoli Jordan Xizel għal żewġ minuti. Signori, jekk aħna ta' bilħaq serji dwar din il-ġlida tagħna fil- tibdil tal-klima mela allura l-enerġija nukleari tibqa' parti minn din it-taħlita enerġetika. Ma rridux diskorsi ideoloġiċi, irridu nwieġbu ħafna mistoqsijiet qabel dan kollu. X'kienet ir-raġuni ewlenija li waslet għal dan l-inċident? Kif stajna nevitaw? Kien hemm sistema ta' supervizjoni? Kien hemm biżejjed sigurtà? Kif nistgħu nużaw aħjar? l-iskart tagħna u dawk li regolamentaw dew dmirom irridu nwiġbu daw il-mistoqsijiet u mbagħad inkunu nistgħu nerfaw ir-responsabilità politika. Xi fisser dan? Aħna għandna bżonn ta' bil soċjali dwar liema teknoloġiji huma aċċettabbli u jien qed ninkludi l-enerġija nukleari, it-teknoloġija nukleari. L-ewwel qabel kollox għandha tiġi s-sikurezza għanna nistabilixu qafas territorjali illi jagħti il-fondi kollha meħtieġa u koll il-forza tax xogħol biex ikun hemm is-sikurezza. Irridu esperti nukleari indipendenti u neħtieġu trasferiment tal-arfin fost il-ġenerazzjonijiet. Irridu naraw jekk ir-regolaturi u mhix indipendenti u sovrani biżejjed u irridu wkoll nindirizzaw il-rimi tal-iskart sigur. Biex nikonkludi, nixtieq ngħid illi hemm kriterji ta' sikurezza komuni il kol nafu illum il-ġurnata illi neħtiġu sikurezza iżda fl-2009 meta konna qed niddiskutu d-direttiva dwar is-sikurezza nukleari diġà dak iż-żmien il-Parlament Ewropew approva kriterji bħal dawn iżda b'xorta ħasina il-Kunsill ma ċċettaħomx għalhekk naħseb illi wasal iż-żmien biex il-Parlament Ewropew jikseb aktar kompetenzi fil-qasam tal-enerġija nukleari aħna rridu nilħqu ċertu ftehim illi jagħtina l-possibilità għal kodeċiżjoni. Issu li libera skin sa fuq il-lista da minn nix naraħaw prezenti fil-kamra. Għal dastan ġala darba ma jinsabx hawnhekk Il-kelma taddi għand l-Onorevoli Gal Pelċ. Kjoġbuk. Grazzi, President. L-ewel net, jena nishti nesprimi l-kondoljanzi tiegħi, nibat il-kondoljanzi lin-nies tal-Ġappun. Nixtieq nrotħajr għal-kuraġġ tagħhom lil dawn l-eroj Ġappuniżi li qegħdin jissieltu għatiħ palissa f'din it-traċedja din ser tibqa titfakkar fil-istorja tal-Ġappun kif ukoll fl-istorja dinjija. Pajis li jiġu mill-qut minn diżastru e, jitlob għal għajnuna mill-Unjoni Ewropea. U hemm bżonn ta' koordinazzjoni tal-Istati membri jiena sodisfatta il l-Kummissjoni aġixxiet mal-ewwel hija saħqet illi jiġu mejuna dawk in-nies illi ġew mill-quta mit-terremot u mit-tsunami, iżda apparti minn dan irridu nagħmlu l-almu tagħna biex nilqgħu kontra diżastri bħal dawn. U biex nejnu lil ġappuniżi biex huma jkunu jistaw ikomplu bil-ħajja ta' kuljum tagħhom. Iżda diżastri bħal dawn ma jridux jiġu użati bħala argument kontra l-enerġija nukleari. Naħa l-oħra, l-impjanti nukleari jirdu jkunu soġġetti għal kriterji l-aktar ristretti u jridu jkunu verifikati b'mod kontinu għalhekk irridu norganizzaw konsultazzjoni Ewropea f'rigward ta' dan u jiena favur il-linji gwida tal-Komissjoni li għandhom jiġu mfassla biex fuq livell Ewropew jagħtu bażi koordinata Ewropea għas-sikurezza u jiggarantixxu produzzjoni sigura tal-enerġija fil-ġejjeni fl-impjanti nukleari, ir-reazzjoni tal-Ġappuniżi hija reazzjoni eżemplarja. Jiena konvinta il huma jistħoq ilhom lajnuna kollha tagħna. L-Onorevoli Herzog, il-kelima li miss. President, Kummissarju, eżis membri, Naħseb illi illum aħna il-koll biċċa minna hija Ġappuniża. Anke qudiem dawn id-diżastri naturali, aħna irridu naraw in-naħa umana, il-pjanar, il-decommissioning, dan dawn kolla jitwettqu mill-bnedmin u l-arfin tal-bniedem, l-impen tal-bniedem issa jinsab taħt test L-istress test huma pass importanti, pass importanti l-qoddim, irridu nippjanaw għal avvenimenti illi ma nistawx nimmaġinawhom fil-ġejjieni. Jien għandi ir-rispett tiegħi kollu għal ħaddiema li qed jaħdmu ġew Fukushima, irridu ninvolvu l-esperti kollha fl pjanar nukleari, irridu ninvolvu l-ħaddiema tal-impjanti tal-enerġija nukleari, neħtieġu l-arfin tagħhom fuq medda medja ta' żmien aħna neħtieġu dan l-arfin għaliex dan jiggarantixxi sikurezza nukleari tagħna. Jiena nixtieq niġbet l-attenzjoni tagħkom għal dak illi qalet l-Onorevoli Urzok, ir-riċerka u l-iżvilupp irridu joħorġu bitweġiba aħjar għal mistoqsija ta' kif nistgħu nindirizzaw l-iskart nukleari u kif nistgħu nagħmlu amministrazzjoni ta' din l-istorja ta' 60 sena. Issa għanna il-proċedura catch tijaj għaw madwar 15 il-persuna illi u jitkelmu. Walek għandi problema għalli ġanna bis 5 minuti. Serna naċċetta sitt kellima u naqsamum modġus kont il-gruppi politiċi tagħna. L-Onorevoli Rubik. Grazie, President. Jina nishtiq nirringrazzja l-Kummissarju Ettinger tal-mod professjonali ta' kif huwa indirizza din il-kriżi. Jiena naħseb illi aħna rridu naħsbu ħafna dwar l-irwoli illi għandhom ir-regolaturi fis 27 stat membru irridu naraw jekk l-standards irridu xikunu standards vinkolanti u mandatorji u jekk impjanti illi mhumiex konformità ma l-standards ikunu soġġetti għal avvista elu ħata regolatur irridu nitrattaw ukoll kwistjoni ta' riforma ta' trattati ta' juretim. Din riforma tiżgura illi s-sigurta u s-sikurezza jkunu fil-qalba ta' regoli, irridu niżguraw illi jkun hemm dispożizzjoni wkoll għad decommissioning u għal ħażna fuq medda twila ta' żmien tal-iskart. Ninsabu f'pożizzjoni f'sitwazzjoni diffiċli u dan jagħti opportunità biex l-Unjoni Ewropea tagħmel reviżjoni tal-pari u, u tinvolvi standards aġġornati biex inħarsu is-saħħa tal-Ewropej. Grazzi President, jina nilqa l-assistenza illi natat li ġappuniżi metu ma kienu jeħtiġuha jina ah, nishtiq nibbat il-kondoljanzi tiegħi li ġappuniżi. Iżda jina naħseb illi il-kummenti tagħna u kemm huma sinċiri dan jista' ma jkunux daqshekk sinċiri minħabba ċertu stati membri dan l-aħħar rajna illi fil-Ġappun hemm verifiki ta' radjazzjoni u il-containers għandhom jiġu verifikati dawk li ġejjin mill-Ġappun. Awtoritajiet Ġappuniżi qed jagħmlu verifiki fuq il-prodotti li qed jiġu importati mill-Ġappun u dan jinkludu l-karozzi dawn huma prodotti illi ilhom li talqu mill-Ġappun tlieta eh, ġimatejn jew tliet ġimgħat jew xarejn qabel ma kien hemm it-terremot, din mhix eh, solidarjetà. U għalhekk nistaqsi l-Kunsill l-Kummissjoni u ngħidulhom xi tkellmu ma' dawn l-Istati membri li jekk huma ta' bilħaq iridu juru solidarjetà jekk joġobhom ma jbeżżawx lin-nies. Il-kelliem li miss. Jiena sorpriża il l-Kummissarju jidher daqshekk ottimist fir-rigward tal-sitwazzjoni ġewwa Fukushima meta esperti nukleari ilhom jitkellmu għal ġemat u xur u fl-impjant għada toħreċ radjazzjoni li qed kompli tidħol fil-provvista tal-ikel u fil-provvista tal-ilma. Jina nilqa dan l-appella l-istress test imma dawn ma jwiġbux il-mistoqsijiet il-kbar. Il-mistoqsija l-kbira hija irridu aħna naċċettaw dawn ir-riski dejjem jikbru tal-impjanti nukleari F'dinja fejn diżastri naturali kbar u avvenimenti marbuta mat-temp qegħdin narawhom dejjem jiżdiedu, is-sikurezza ta' reatturi nukleari ma tistax tiġi garantita jekk ikun hemm diżastru fuq skala kbira, ikun xikun meta jkun hemm livelli differenti ta' problemi marbuta mal-elettriku, l-ilma, komunikazzjonijiet u aċċess fiżiku. Din hija l-mistoqsija li għandna nagħmlu aħna ta' bilħaq irridu neħduh dan ir-riskju meta għandna alternattivi oħra. Grazzi. Our next speaker is Mr. Ferreira. Grazzi, Sassur Ferreira. Grazzi, President. Jina nishtiq nesprimi solidarjetà sħiħa mal-poplu Ġappuniż u nilqaw kol il-kondoljanzi li ntbatu għal-vitmi u raba tagħhom. Ovvjament wara d-dizastru naturali imbagħad kellna problema u serja mens fil-impjant ta' Fukushima ma nafux eżattament kemm huwa serju da' d-dizastru. Kien hemm numru ta' fatturi forsi eh, li wieħed ma setax ibassarhom illi li waslu da' d-dizastru imma billi ma setax ibassarhom ma jfissirx li ma jistgħux jirrepeturuhom fil-futur. Għalhekk idu nitalmu minn dak li seħħ Fukushima. irridu anke meta nkun qed nindirizzaw is-sistema tal-cooling nieħdu konsiderazzjoni dak li ġara sa Fukushima u naċċertaw li s-sistemi li jkollna jkunu jistgħu jibqgħu hemmhekk u jaħdmu anki meta jintlaqtu minn terremoti u tsunami u affarijiet bħal dawn. Importanti li kuħat ikun informat tajjeb dwar l-impatti, ir-riski u l-limiti anki ta' lejun oħra ta' enerġija. L-Onorevoli Rossi, grazzi President, grazzi kollegi. Nisin esprimi solidarjetà tiegħi mal-Ġappuniżi għaliex intlaqtu ħafna minn din il-katastrofi qegħdin naraw illi t teknoloġija Ġappuniża intlaqtet ċorta waħda anke jekk spiss ikun hemm terremoti fil-Ġappun din hija kwistjoni mhix ta' tieni grad. U għalhekk dawn l-affarijiet irdu ġeluna nirriflettu fuq il-programm enerġetiku tagħna ma rridux noqogħdu nibżaw u nagħmlu għażliet bla doċ illum hemm bżonn ta' ftehim ġenerali dwar l-impjanti nukleari attwali u hemm bżonn ta' screening ta' dawk illi qegħdin jinbnew l-Ewropa tittejn mhux biss lill poplu Ġappuniż imma trittejnhom ukoll minħabba l-kriżi finanzjarja illi ser toħroġ minn dan l-avveniment. Jista' jkun hemm konsegwenzi fuq l-ekonomija ta' Tokyo, Tokyo u anke l-pajjiżi li huma marbuta mill-qrib mal-Ġappun ejjew ma ninsewx illi il-gvern qabel dan l-inċident diġà kien gvern dajjef u ma kellux maġġoranza u għalhekk jista' jkun hemm kriżi fit-tmexxija tal-Ġappun ukoll. Angelika Bertmann jetzt an die Reihe. Eingangs möchte ich sagen, dass Grazie President. Bħala introduzzjoni nixtieq ngħid li l-kondolenzi tagħna jmorru għal kull min kien involut f'dan l-inċident daqshekk traġiku fil-Ġappun. Illi limbat wassal għal problema tal-impjanti nukleari l-Ewropa qiegħda taħdem b'mod maġġel ħafna imma xorta Irdu naċċertaw illi il-grupp pro-nukleari għandhom jifmu illi il-dizastri nukleari ma jafux bil-frontieri, ma jifmux li jridu jifqu mal-frontieri huma x'inhuma livelli ta' sikurezza li għandek. Importanti li nis jifmu illi għanna bżon nitbedu mill-enerġija nukleari ejja fukaw fuq l-enerġija rinnovabli. Laħar kellim is-sur Masarus. Grazie President. Il-tsunami li kien hemm wara t-terremot wassal għal dan id-diżastru nukleari. U din hija problema mhux biss għall pubbliku manki għal eh, din il-, il il-tip ta' enerġija u għalek għedna li ħajkun hemm l-istress test issa xem bżonn nieħdu deċiżjoni serja dwar il-futur tal-enerġija nukleari. Dun kunu konxi wkoll li n-nies ħajibżaw iżjed issa minn din l-enerġija wara traġedja ta' dan it-tip għalhekk jridu nkunu ċari nagħtu informazzjoni oġġettiva u nżidu il-miżuri ta' sikurezza. Nixtieq ngħid ukoll il kondizjoniet naturali u t-temp huwa differenti fl-Ewropa milli fil-Ġappun aħna ma tantx eh, nintlaqtu minn daw it-tipi ta' terremoti u tsunamis għalhekk naħseb illi rridu nżommu għaf wkoll din il-ħaġa. L-enerġija nukleari tista' ikolla parti mit taħlita enerġetika fil-futur nixtieq għal darba oħra nuri kondoljanzi tiegħi mal-popli Ġappuniż. Sawa wasal iż-żmien issa biex nagħlqu dan id-dibattitu għalhekk ngħaddu għall-Kummissarju Oettinger f'dejk. President, Sinjuri, Onorevoli Membri. Jiena smajda kollu li ntqali lejla b'interess kbir. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd għall attitudni ġeneruża tagħhom kemm bil-mod kif evalwaw il-problema u anki il-konsekwenzi u rejtu um, empatija kbira mal-poplu Ġappuniż. Kemm il-Konsil kif ukoll il-Kummissjoni jifmu il-xogħol li tajtuna nagħmlu issa. Aħna Ivanna ta' illi nippruvaw intafu d-diżastri rajna l-affarijiet li ġaraw fil-Pakistan, fil-Haiti. U Kommissjoni Ewropea għandu jkollha rwol biex tgħin l-Unjoni Ewropea tippreveni diżastri ta' dan it-tip. Aħna jdu naħdmu sabiex natu garanzija proċeduri iktar sodi biex niprevjenu daw tip ta' diżastri irridu naċċertaw ukoll li kollna riżorsi bizzejiet kemm dawk finanzjarji kif ukoll riżorsi umani. U l kollega Sinjura Giori saħat tkun qed toħroġ bi proposti dwar x'jista' jsir f'dan il-qasam. Iva rridu nitalmu minn dak li ġara fil-Ġappun. L-ewwel rridu nagħmlu huwa illi naraw eżattament x'inhu mal-fatti, inħarsu lejn ir-realtà ejja nkunu onesti, il-Gvern Ġermaniż mamul biċċa kbira tiegħu mill-partit li jiena membru tiegħu ħabbar bidla kbira fid-direzzjoni tiegħu tiġajna l seba' impjanti nukleari fil-fatt. Iġifieri mill-bidunet ir-reazzjoni tagħna ma kienitx daqshekk kredibbli, imma mbagħad għandna dan il-fenomenu Ġermaniż, l-angst, illi kellu rwol importanti għaw. Għalhekk aħna għandna dover, għandna nagħmlu daqsxejn teżami tal-kuxjenza. U nżammu f'moħħna wkoll opinjoni differenti però, dejjem għamilta ċara jien kull meta tkellimt qudiem il-Parlament Ewropew li l-Unjoni Ewropea ma tistax twarrab l-enerġija nukleari kompletament. Imbagħad jiena nixtieq nżid it-talba tiegħi fuq dwar regolamenti eżistenti. Jiena rajt b'attenzjoni kbira u breqqa il tratat tal-Euratim u rajt regoli kollha li jazisti, għem ħafna obbligi formali e, twaqif ta' awtoritajiet dover li wieħed jagħti informazzjoni. Imma daw regolamenti joħorġu ma joħorġu anzi bl-ebda proposta pratika dwar il-proċeduri li wieħed għandu jsegwi biex jibni dawn it-tip ta' impjanti kull manna huwa kollu ta' natura ġenerali. Issa jekk intom bħala membri tal-Parlament Ewropew tissuġġerixxu li l-leġiżlazzjoni Ewropea għandha tiġi estiża jiena nerġa' ntenni dak li tiġat, ċoe mhux biss għandna nistennew sakemm l-istati membri jħorġu bir-rapporti tagħhom sal-2014, però il-Kummissjoni m'għandix għalfejn tistenna sa dak iż-żmien biex tagħmel ir-rapport tagħha, anzi, naħseb il-Kummissjoni għandha toħroġ ir-rapport tagħha sa eh, Lulju ta' din is-sena. U jkunu ovvjament l-istati membri jistaw jintegraw il-leġizlazzjoni u jihdu passi anke fil-leġizlazzjoni nazzjonali tagħhom u bat jiġu jagħmlu l-istress test u navalwaw is-sitwazzjoni fil-Ġappun. Għalhekk dan ifisser li sas-sena d-dieħla kummissjoni tista' tkun f'pożizzjoni toħroġ bi proposti ġodda dwar miżuri addizzjonali li jistgħu jintieħdu sabiex nassiguraw li jkun hemm sikurezza nukleari. Aħna dejjem ovvjament ħan ikkonsultaw lill-istituzzjonijiet dwar dan il-proċess jina għallu li għandi naġiċi b'mod deċiziv. Jina nipreferi najt illi jina għandi nimxi u naġiċi skont istatat li jina tajt u jena mandiċ setat bla limitu. Jekk il-gvernijiet nazzjonali jikritikawni u jgħidu li forsi qed Eh, namel wisq qed naqbes il-limiti tiegħi ħajkun hemm ħadd ieħor li ħajajt li jiena mhux qed nagħmel biżejjed. Ġifieri jiena qisni qiegħed fin-nofs hawnhekk jkolli ngħid illi komdu ħafna kif jien. Għax kull min huwa kritikat miż-żewġ naħat, il-biċċa kbira ikun għażel it-triq tan-nofs. U għalhekk jiġi kritikat minn kulħadd u triq tan-nofs hija l-aqwa waħda. Fid-deċenju li jmiss, hemm maħsubin 143 impjant nukleari ġdid. Umbat, fi żmien 20 sena nistgħu nistgħu nimmaġinaw li ħajkun hemm pjanijiet jerġa' tajt aktar ambizzjużi. Għalhekk huwa fl-interess tiegħi u fl-interess tagħna lkoll li naċċertaw illi fil-futur immedjat u fil-fuq medda twila ta' żmien ikollna l-iktar miżuri ta' sikurtà ibsa possibbli. Bat, jiena qed nassumi illi Anki fl-Unjoni Ewropea għanna nistennew il ħajbnew impjanti nukleari ġodda din ovvjament id-deċiżjoni hija fidej l-Istati membri u l-gvernijiet u l-parlamenti tagħhom f'jannar ħajkolna referendum fl-Italja dwar il-futur tal-enerġija nukleari hemmhekk. U nħu nota wkoll tal-fatt li s-sissa bl-eċezzjoni tal-Ġermanja l-ebda wieħed mit-13 il-Stat membru li għandu impjanti nukleari ma biddel il-politika u l-pożizzjoni tiegħu. Jiena kont qed insegwi mill-qrib dak kollu li ntqal fuq dan is-suġġett kemm fuq il-mezzi tax-xandir kif ukoll dibattiti fil-Parlamenti Nazzjonali. Ovvjament għanak għadin niskalmu dwar l-Unjoni Ewropea, Iva, imma ma nistawx ninsew l-implikazzjonijiet globali għonek, irridu nifacċaw il-fat li għal ħafna xiren ta' snin li ġejjin ħajkuna ħafna pajjiżi madwar id-dinja li ħajkuna għadin jibnu l-impjanti nukleari ġifir kwistjoni mhix biss kwistjoni ta' livelli għolja ta' sikurezza fl-Ewropa, livelli għolja ta' sikurezza jridu jkunu madwar id-dinja kollha. President, jina qed nipprova Eh, Insomma l-fatti, mhux qed inħalli sa fejn nista l emozjoniet jġrubija. Iskom qegħdin tajdu li ma nafdakomx, mela ma nafdakomx, nafdakom. Nafdakom dwar il-fatt li, per eżempju, Sarkozy zid dan il-punt fuq l-agenda tal-G20. Ir-Russi, ċiniżi, l-Amerikani u pajjiżi oħra u koll għandhom impjanti nukleari u għadin jippjanaw li jibnu impjanti ġodda. U f'dan il-pajjiżi kollha għandhom ukoll interessi diretti fl-industrija. Għalhekk għandu bżonn ikollna regoli stretti fuq is-sikurezza u naħseb li kulħadd jaqbel dwar dan Irrelevanti jekk aħniex favur jew kontra l-enerġija nukleari rridu naċċettaw il-fatt li l-enerġija nukleari President, il-President, jekk joġobkom permettu l-Komissarju il-est il-diskors tijaw. Mela, Komissarju jissokta, l-enerġija nukleari hija parti mill-futur tagħna. U jekk ngħidilkom mod ieħor ma nkunx qiegħed nagħmel xogħli. Issa, ir-roadmap tal-enerġija 2050. Irridu naċċertaw li kun hemm fondi bizzejja allokati għall enerġija nukleari. Naħseb li intom għedin tissottovalutaw is-setat tagħkom, sinjuri, 20% tal-enerġija rinnovabbli f'disa snin. Dan ifisser li f'qasam daqshekk deċiżiv il-ġenerazzjoni tal-elettriku tkun miexja l-ewwel darba lejn il-mira ta' 35%. Iġifieri qegħdin fit-triq li nilħqu 35% fis-settur enerġetiku. Iġifieri x-xogħol qiegħed isir fi żmien erba' ħames snin. F'ħafna pajjiżi is-sem tal-enerġija rinnovabbli ħajkun ikbar minn dak ta' l-impjanti nukleari u impjanti tal-faham. Iġifiri għadin nimxu lejn soċjetà li kollha l-enerġija rinnovabbli bħala s sors ewlieni tagħha tal-enerġija iktar il-qoddim aħna ħankunu qegħdin irresqulkom l-ipotezi tagħna dwar din ar-roadmap tal-2050, però ma tkellmux biss fuq l-2050 għandna dati oħra l-2025 l-2030. Il-flus li qed nonfqu issa dwar fuq ir-ristrutturar huwa bżonn Minix ħantikom ċifri ma fl-2030 ċert illi ma nkunx qegħdin niskelmu dwar 25% tal-enerġija rinnovabbli naħseb illi nkunu iktar qegħdin insemmu 40% jew iżjed u nerġa' ngħidilkom 40% jew iżjed. Forsi f'ċertu każijiet anki 60% imma naħseb li l-40% l-inqas nkunu biżnieh. Jekk dan ikun il-każ, ħadd ma jkun jista' jipponta sibaħ lejna u jgħidilna li ma konniex qegħdin nagħtu sussidji biżejja tal-enerġija renovabli kifat l-enerġija renovabli ħaj tkun parti kbira mill-enerġija. Frau, Frau Harms, ich rede von der Energie-Roadmap, Sie reden von der Roadmap in Sachen CO2. Signora Harms, Qed titkellem dwar l-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju xek, imma dana qed nitkellmu fuq żewġ affarijiet allura. Aħna ma naqqasniex biss ma naqqasniex il-miri tal-2020 tagħna l-mira ta' 20% għadha hemm. Però għandna wkoll dan din il-mira ta' 30% l-Parlament, il-Kommissjoni u l-Kunsill diskutjaw dil-ħagġa pero ma bidliċ il-pozizjoni hemmhekk dwar l-enerġija rinnovabbli. Issa għanna bażi. Il-fattu li t-taħlita enerġetika mhix biss issa kompetenza nazzjonali l-Istati membri għandhom nofs ir-responsabilta. Aħna rridu nħarsu kollejn lejn mezzi kif nistgħu nippromovu din l-enerġija rinnovabbli kemm mod finanzjarju kif ukoll mod tekniku iridu li jkun hemm progress fl-istati membri. Fir-rigward tal-possibiltajiet differenti, xenarji differenti, hemm ħafna alternattivi ċertu NGOs jgħidu li jista' jkollna temp 100% għall-enerġija rinnovabbli, imma rridu nħarsu lejn il-leġiżlazzjoni artiklu 194 tal-liġi applikabli li tajt illi il-taħlita enerġetika hija kompetenza nazzjonali. Trattat tal-Lisbona ċertament mhux il-bibja, imma hija il-bażi għal kwalunkwe negozjati għal mod kif wieħed jista' jipprova jaċċerta x'inhu ma' kompetenzi tal-Istati Membri. sa' relevanti kux qegħdin nitkellmu fuq Pariġi, Berlin jew Londra jew fejn l punt, smajt b'attenzjoni kbira dak li kien qatjajt is-sur Davis u Sinjura Hall. Jena nirrispetta l-pożizzjonijiet tagħkom. Però jekk għandek partit zaħir. f'pajjiż kbir illi huwa maqsum bl-istess mod kif huma maqsumin il-membri f'din il-Kamra, fejn għandek partit li huwa kontra il l-enerġija nukleari qabel elezzjonijiet, un mbagħad wara l-elezzjonijiet isir favur. Allura ma nafx din naqisu għandek eh, trade-off bejn l-ekonomija u l-politika hawnhekk. U aħna kollha rridu nżommu f'modna l-implikazzjonijiet tal-elezzjonijiet tal parlament. Grazzi, Sur President. Signora Giori. Sinjuri, nweskom li ħanżom fil-qosor. Naħseb li rridu nesprimu l-empatija tagħna u ma rridu nibqgħu ukoll rridu nżommu rasna fuq onqna hawnhekk, irridu ngħinu lill-ċittadini tal-Ġappun rridu intuhom widen u jekk ikollhom bżonn lejnuna tagħna intuwilhom. Però irridu naħsbu dwar il-futur mingħajr ma nħallu l-emozjonijiet jiġru bina. M'għandniex inħarsu biss lejn il-preżent meta nieħdu deċiżjonijiet li affettwaw il-futur. Irridu naħdmu biex ikollna l-ola livelli ta' sikurezza u sikurtà u nasib li kulħadd jaqbel dwar din il-ħaġa. Aħna għandna l-obbligu li ninformaw bisħieħ iċ-ċittadini tagħna sabiex ma jkunu tassew jafu x'in is-sitwazzjoni x'ħan għamlu meta u kif. Importanti wkoll li nisiltu siltu tagħlim mill dak li seħħ u nanalizzaw il-konsekwenzi, naraw namlu analizi ta' situazzjoni pero ma nintiċipawx l-affarijiet u noħorġu bistqarrijiet illi għaf ma jkunux validi fi żmien ftit ġimat jew ftit xhur. Fuq l-istress test, għabbażi tal-qafas leġislattiv preżenti, dawn jistaw isiru biss fuq bażi volontarja. Ħafna minnkom qalu naħseb illi anke l-Kunsill ikun lest illi dan il-qafas legali illi jeżisti bħalissa jinbidel, però irridu noħarġu bil-proposti l-ewwel, irridu nresquhom. Qudiemkom l-ewwel m'għandniex għaġla, però da xogħol irid jibda xi darba. Issa kummissarju semma wkoll it-taħlita enerġetika u l-fatt li din hija kompetenza tal-Istati membri. Din hija deċiżjoni sofrana li juhu kull stat membru għal rasu u ma jiddeċidu x'tipi ta' ejun ta' enerġija ħajinkludu f'dan e, f'din it-taħlita ta' enerġija, għanna nofs il-pajizi li jużaw l-enerġija nukleari. L-azla u responsabilta hija tal-istati membri aħna li nistgħu namlu għal nimponu standards ta' sikurezza. Jina nilqa l-fatt li l-Kummissarju tkellem dwar dan ir-rapport u qal illi sa Lulju jista' jkun li l-Kummissjoni tkun ħarġet bir-rapport. L-aħħar punt, riċerka u l-iżvilupp. Aħna insemmuha ħafna riċerka u l-iżvilupp anke fil-kuntest tal-Istrateġija 2020 għaliex hija l ġabla tax-xewka ta' din l-istrateġija il-riċerka u l-izvilup għandu ikollu l-aqwa kondizjonijiet fl-Unjoni Ewropea, għadba għanna ħafna x'namlu biex naslu. Naħsbu illi għandu jkollna l-iktar produzzjoni, form ta' enerġija, eh, notfa u sikuri. U għalhekk kernu nużaw ix-xjenza biex ikon biex niprovdu l-ola livelli ta' sikurezza għal bnedmin. Grazzi. Colleagues, the debate is closed. Kollegi, Mela, għalaqna d-dibattitu fuq dan il-punt u l-votazzjoni ser jisir għada fil-11 nofs ta' filgħodu. Punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna hija eh, domanda rali lill-Kunsill dwar ehm,